ija u għal-jum internazzjonali dedikat għan-nisa u organizzajna l-agenda tagħna sabiex niċċelebraw dan il-jum dan il-jum ekk importanti dal ħodu se nkunu qed eh, namlu żewġ diskussjonijiet fuq situazzjoni tan-nisa u mbagħad se jkollna l-Kumissarju għal għal mill ma' l-refuġġati li se jindir